għadħabira skont l-artiklu 217 paragrafu 4 216 eh, paragrafu 4 ma kienem lebda talba sabiex ikun hemm votazzjoni fuq il-addenda li tresqet il-bieħra u għalhekk l-emenda issa l modifikazzjoni ġiet meqjusa bħala approvati. Nadda issa għal votazzjoni